ta' dak li aħna nemnu fih. 27 stat membru juħar għalek eh, jinkunu tmorru kontra l-valuri tagħhom. Għalek jirudan naraw il-valuri komuni. Jena naħseb li jekk naraw eh, kem nis ma naraw li Eh, zewċ terzi Iva jivvotaw eh, il-Parlament eh, Ungaris, pero 50% bismar mar jivvotaw. Mux għet naraw il-maġoranza zewċ terzi għet neskludu l-oppozizjoni. Irridu mill ċert għet naraw li il-Kostituzzjoni għet toħloq inkwit kbir fis soċjetà in ġenerali. Sur Tawarex taċċetta mistoqsija ta' Blue Card. Tajb, mela kjoġbok. Ma mistoqsija fil-qosor, Sur Tavares. Min ta' id-dritt li titkellem fisem il-500 miljon ċittadin Ewropew. Għaliex eh, stħarriċ wara li ħafna minn dawn iċ-ċittadini